il-perjod il-laqa li kienet intemmet u għagġornat fl-24 ta' Mejju issa reġgħet infetħet u mill-minuti ta' dik il-laqa ta' dik is-sessjoni issa huma disponibbli ma nafx hekk hemm xi ħadd li jixtieq jgħid xi ħaġa kontra dak li hemm fil-minuti jekk le naħseb illi bekk adottajna minuti ta' sessjoni li għaddiet. Eżis kollegi, fil-gallerija għanna ftit kollegi.